Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, die Sitzung ist äh, wieder aufgenommen. Colleagues, nistaw nkomplu bis-sessjoni tagħna. L-ewwel punt fuq l-aġenda huwa r-rapport ta' Sinjura Komo fuq il- Lieda kontra l-ħlas tard fit-transazzjonijiet kummerċali. se il kelma lis sinjura Komi għal erba' minuti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 Et niprofaw insibu li sinjura Komi għax għanna ġenda mimlija daq spajda għal-war nofsinar l-lum. Peress li għanna ħafna x'namlu forsi l-Kummissarju jista' jibda. Sinjura Bienkowska mela, għandek il-kelma. President, ħanibda dan id-dibattitu fuq il-last start kulħadd jaff li dan il-punt huwa importanti ħafna l-ħlas start huwa kwistjoni li kollu impatt qawwi fuq il-negozji tagħna fil-qosor se nfakkar l-istorja tal-fajl għax tagħna beda fl-1995 bir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni f'rigward tal-ħlasijiet fil-transazzjonijiet ħlasijiet eh, u transazzjonijiet u fl-2000 l-ewwel direttiva frigward tal-lastar tikkonkluda s-sitwazzjoni, sitwazzjoni ma kinitx tejbet għal kontrarju fl-2011 imbagħad id-direttiva riveduta waqfet regoli jizjet għawijin biex niġġieldu l-lastar mill autoritajt pubbliċi kif ukoll mill-kummerċ negozji fil-2016 kena rapport mill kommissjoni fuq l-implementazzjoni ta' direttiva, innotat li kien hemm tnaqqis fil-domin fil-ħlasijiet u forsi nistgħu ngħidu li għallum li dan il-ħlas start nistgħu ngħidu li dan spiċċa issa le ovvjament le illum wieħed minn kun erba negozji fil-Unjoni Ewropea ħallas fil-periodu skont il kuntratt Jiġifieri 60% tal-negozji Ewropej qed iħallsu tard regolarment u dan huwa perikolus iżjed minn nofs il-negozji ibatu mill- Eh, il l-azil tartażiet minn design ju għal-kumpanija zaħira l-probabilità li tispiċċa falliment tiżdied wara sitt jiem ta' ebda pagament u dan iwassal għal 25% tal-insolvenzi fl-Unjoni Ewropea u bħal mu kullimkien fl-ekonomija l-lasijiet tard dan huwa Eh, dannu għal SMEs għal kumpaniji żgħar li jgħodu fuq il-likwidità biex jaħdmu ta' kuljum. Dan huwa tort tal jew parzjalment tort tal-direttiva jiena ma naħsibx jiena eh, tal-istess pożizzjoni tal-relatriċi li direttiva hija l-aħjar mod biex nifġildu il-ħlasijiet tard. Aħna nfurzajna direttiva ta' din kummissjoni mill-banda l-waħda. Aħna għandna dialogu miftuħ mal istati membri il-natu tajna gwida, għanna l-iskambju tal-ħer prassim il-banda l-oħra ma għadnix l-ura biex neħdu uh, passi stringenti u għanna sitt kazita ksur ehm, għaddejjin fl-Unjoni Ewropea. Naħseb li nistaw nirrevedu il direttiva il-ħlas tard huwa problema komplessa ħafna ma tistax solvija biss permezz tal-leġislazzjoni jiena naħseb iżjed illi kwalunkwe bidla fil-liġi ħad jew soft għandu jkun iżjed fil-kultura tal-kummerċ. Għanna nifuka fuq dan evidenza turi illi l-ħlas tard huwa internazzjonali huwa magħruf li l-prassi pubblika u l prassi tan negozji għandhom il-prassi dawn li ħalsu tard. Huwa e, form huwa e, forma tal fil-fatt hija forma ta' self bla spejjeż bla piżijiet iżda fil-fatt dan huwa minnu lem ovvjament għax id-domin fil-ħlas jidħol mill-fornitura l ieħor u tista' tivitaħ ukoll fil-kontratti pubbliċi pereżempju. Se nifoka ftit fuq din il-kwistjoni. Il-proċeduri amministrattivi fit-tul iwaslu għal last start u dan jagħmel danni għal l-SMEs li ma jiddependux mill-kontratti, jiddependu mill-kontratti mal-awtoritajiet pubbliċi. il lasi tard mill-awtoritajiet pubbliċi u laqas għandhom skuża dawn, anki iżjed mill-negozji privati għax dawn huma l-istess awtoritajiet pubbliċi li m'għandhomx toleranza għal ħlasijiet tard mill-kummerċi oħra ġifiri mill-negozji għall awtoritajiet tat-taxxa, ġifiri da perikolus ħafna. Hemm il-fattur tal-biża wkoll tal-kumpaniji żgħar li prevjeni l-kumpaniji żgħar li jużaw id-dritt li għandhom u l-kumpaniji żgħar ikollhom jaċċettaw il-kondizzjonijiet inġusti u dan huwa l-każ għal 70% tal-SMEs. Jiġifieri l-abbuż isir drawa, drawa ssir kultura. Jiena nemmen bisot fil-libertà fil negozjati, iżda negozjati il-libertà m'għandix tiġi abbużata għas kapitu tal-kreditur. Il-relatur jagħtina roadmap għal kultura iżjed responsabbli tal-ħlasijiet fil-ħin u anki biex insibu bilanċ rigward tal-ħlas tard u biex niddefendu il-libertajiet taħt il-liġi kontrattwali. Is-sejjaħ ukoll għal iżjed prassijiet aħjar, il-inforzar aħjar u edukazzjoni anki fil-kwistjoni finanzjarji speċjalment tal-SMEs. Kuntenta fejnara li rapport anki jasal għal konklużjonijiet fil-gwad tal-rapport tal-implementazzjoni mill-2016 Naħseb li iżjed jista' jsir eh, permess tal-eżempju, immeċċu permezz tal-eżempju iżjed effettivament. Id-direttiva sejjaħ għal bidla deċiżiva għal għal kultura fejn inħalsu fil-pront u fl-opinjoni tiegħi din għandha tkun l-lan aħari tagħna il-ħlas fil-pront e, iħaffef il-flus tal-flus huwa ta' benefiċċju għal kulħadd fis-soċjetà u bekk nixtieq ngħid prosi tar-rapport tal-messaġġ qawwi fejn qed jara f'dan u qed jippremja il-prassi għal e, ħlasiet fil-pront. Mela biex nikkonkludi nixtieq nitkellem fuq ix-xogħol sfiq ta' Sinjura Komi u anki ta' Shadows sforz enormi min-naħa tagħhom fi żmien qasir. Ir-rapport huwa eh, olistiku huwa ispirat u nixtieq nirringrazzja l-President Tajani wkoll il-predeċessur tiegħi tal-li adotta u implementa eh, beda jimplementa d-direttiva. Qed nistenna ħerqana d-dibattitu u ovvjament sen sejħilkom biex taċċettaw dan ir-rapport ovvjament. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Kummissarju, issa nagħti l-kelma lill relatriċi Sinjura Komi, President. Skużani l-ewwel net, jiena kont fimt li dibattitu jibda fis-sitta u bekk skużani mal-kollegi tiegħi u anki speċjalment mal-kummissarju. Jiena nixtieq nirringrazzja il-kollegi illi ħadmu miegħi fil liftan ir-rapport għax kif intqal tema importanti ħafna Eh, sensittiv ħafna u utli anki biex l-intraprizi Ewropej jibqgħu ħajjin, jibqgħu jgħixu. L-ewwel mistoqsija li aħna saqsejna kienet kif tista' tara l-istat ta' saħħa ta' kumpanija trid tara l-bilanċ ekonomiku l-ewwel net finanzjarju anki patrimonjali u l-intrapriża tista' tinvesti, tista' tispandi u tiġġenera anke benefiċċji fl-ekonomija nazzjonali kif ukoll internazzjonali. Iżda llum il-ġurnata ħafna intrapriżi Ewropej speċjalment l-SMEs li huma t-tessut industrijali fuq livell Ewropew huma sforzati jaffaċċaw ħafna ostakli Firgwad ta' kriżi wkoll ostakli li fosthom hemm il-ħlas start fit-tranzizzjoni kommerċjali min-naħa tal- um, intraprizi oħra jew inkella mill-amministrazzjoni pubblika ankjar. Fl-Europa, sitta minn tminja qed jitħallsu tard skont eh, il-kontratti li għandhom, aħna rajna xi għandna 62% tal-każijiet li għandhom diffikultajiet eh, finanzjari fil-gota debituri, 48% eh, tal-ħlasijiet tartuma intenzjonali, il-54% eh, inefficienza amministrativa u 19% minħabba affarijiet kontroversjali. Iżda il-problema hija li taċċetta passivament il-ħlas tart jekk jiġi kollox jiġi applikat fil-suppost eh, fil-ħlas tista' tevita l-intraprenditori li kif rajna fil-aħbarijiet fl-Italja fejn hemm min jikkommetti s-suwiċidju jew dawk id-disprati jaslu għal falliment. Iżda minħabba, mhux minħabba d-dejn li huma jridu jħallsu. Ja, Mela, jek nitilqu mid-direttiva kif intqal mill-Komissarju mill-2011 fl-Istati membri kollha għandna lan illi fissajna aħna ħsibna li nintroduċu hawnhekk iżjed sforz biex inħallsu eh, fi 30 jum. Biżjed trasparenza fil-gwad tal-imġiba, fil-gwad tal-lasijiet tard, aħna rridu najnu u natu valur l-intraprendituri u anki l-amministrazzjoni pubblika biex jaħalsu kif suppost. Permess tal-whitelist nipromovu dawk li huma bravi u kapaċi u natu l-intraprendituri l-taħriċ fil-gwad tal-ħlasiet u eh, najnu l-startups u dawk li jifallu minħabba l-ħlasijiet tard mill-amministrazzjoni pubblika eh, Eh, u anki fil-rigward tat-taxxa. Rridu nagħtuhom ehm, appoġġ bħal factoring li f'pajjiżi fil-fatt mhuwiex attiv. Rridu nippromovu dan, eh, dan il-prassi eh, bħal fi Spanja li fid-dokument fil-proġett fil-proposta meta xi ħadd ma jistax jitħallas iħallas l-istat jintervjeni. Għandna soluzzjonijiet eċċellenti anke f'rigward tal-tenders pubbliċi irridu naraw meta il subcontractors ma jitħallsux għax il-bad practice fl-aħħar min jagħmel żball iħallas iżda anki fil-gwatt ta' konsekwenzi nistiednu l-istati membri biex jibdew fil-livell nazzjonali il-servizzi ta' medjazzjoni jekk kulħadd iħallas kif suppost kieku nifrankaw 158 euro um, nistaw namlu 58 miljon euro nifrankaw u hekk għanna namlu għax nistaw namlu Grazzi ħafna. Uh, eh, L-Onivri Proda għandu eh, karta l-blu għalik. Jiena nixtieq nintervjeni biex insaqsi il għalix il-Presidenza Rum rumena l-Kunsill mhix prezenti. Kif se nirreferu għalih jekk kena ma kienx prezenti qabel laqas forsi ma femux li jridu jipparteċipaw f'dawn id-dibattiti nixtieq nifhem x'qed jiġri. L-Onorevoli Komi, Ir-raġuni l għaliex mhumiex hawnhekk eh, eh, eh, ma ġustifika l-ebda preżenza jiena naħseb li huwa nuqqas kbir ta' rispett firgwad tal-intraprendituri tagħna għal ċittadini tagħna li mhumiex hawnhekk. Mela ħadd nota li dan qed jiġri taħt ħafna presidenzi tal-Kunsill iżda mhix ħaġa sabiħa. Iżda laqas hija sabiħa li nikkritikaw biss din biss taħt presidenza waħdanija biss u mhux taħt kollha. Naħseb illi l-presidenzi kollha għandhom jiġu trattati bl-istess mod. Iżda issa ngħaddu għal kelliema tal-gruppi l-Andreas Schwab għal PPE l-ewwel net. Grazzi ħafna President, kollegi, nixtieq nirringrazzja r-relatriċi ħafna taf illi dejjem il-mentajt fil-gwad tal-nuqqas tal-prezenza tal-mill-Kunsill eh, kellna problemi xi ftit snin ilu fil-gwad tan-nuqqas bejn in-naħa ta' fuq u t-tisfel tal-Ewropa fil-differenza fil-skadenzi fil-ħlasijiet tard. U bekk naħseb li r-rapport ta' Sinjura Komi huwa ġustifikat, ġustifikat ħafna illi qed jiddiskuti din il-kwistjoni. Irridu eh, nagħmlu għamilna ħilitna fil-fatt biex naqsu l-lastar da dan huwa marbut mal- problemi fit-tkabbir ekonomiku dan rapport juri biċċar li l smi ibatu u ma jibatu iżjed minn ħaddieħor minħabba l-ħlas art u għalhekk għandna dan l-appell f'dan ir-rapport li huwa importanti ħafna. Issa fil għata tal-SMEs. Irridu kunem hemm mir-regoli stretti jekk irridu jaslu għal xi arranġament, irridu kunem hemm il-wisa għalihom, irridu jkun hemm il-libertà, libertà kontrattwali kif, kif għandna fil-fatt fil-Unjoni Ewropea iżda ma rridx ikonna regoli differenti għas settur differenti, jrid ikun ċar fil-ġittijiet tal-passiġġiera tal li m'għandniex ma rridx ikonna il-, il, il il-miri differenti u meta jkollna skatenzi rridu nżommu magħhom. Sinjura Grappini għal SND issa. L-ewwel net nixtieq ngħid li l il-kwalità tal-kwalità tad-diskussjonijiet kien hemm ħafna ftuħ Um, Grazzi ħafna li Sinjura Komi li meċċejt il-negozjati b'mod eċċellenti. Sinjura Komissarju nixtieq infakkar li dan direttiva tal-2011 adottata fl-2013 kienet biss l-ewwel pass u ma laħax lan jiġri tnaqqis tal-ħlas start. U anki mal eh, rrid nitkellem mal-SMI fil-grupp um, indipendent tal-istat membru għadna l-istess problema l-SMEs għandhom nuqqas ta' seta negozjali ħdejn setturi l-oħra rridu intervjenu fir-relazzjoniet mal-istat anki r-relatriċi qalet rridu ninsistu fuq il-kumpens għax l-SMEs mumiex meta jmarġivux il-fondi mill-autoritajt pubbliċi dinja il-kultura ċempensoriali. Il-problema hija il-kultura tal-amministrazzjoni pubblika li ma jħassux li u katina tal nuqqas tal-ħlasijiet. U bekk dan ikollu impatt negattiv, aħna rnexxina negozjaw anki fil-whitelist li eh, semejtuħ um, biex resistu jesisti trasparenza jridu konna regolamenti siguri eh, u um, mhux li l-SMEs jaslu għal falliment u direttiva bekk trid tinbidel. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora Grappini. L-Onorevoli Rubich. Eh, Tisaqsi taċċetta. kartal blu Għandek il-kelma, Rubich. Nixtieq insaqsis lis sinjura Grappini. Jekk ma jkunx possibbli illi jkollna iżjed trasparenza biex naħdmu fuq il-ħlasijiet tard fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea għandna ħafna programmi fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea u ħadd nota li ħafna SMEs iridu jistennew u bekk jaslu għal problemi fil-likwidità tagħhom nistgħu nagħmlu xi ħaġa permezz tal istituzzjonijiet tagħna biex aħna permezz tal-Unjoni Ewropea inżommu mal mal ma din direttiva. Signor Krapini, l-ewwel net nixtieq ngħid li Sir Rubik huwa attiv ħafna fil-grupp tal-SMEs u jappoġġa bil-qawwa l-SMEs naqbel miegħu għandna nagħmlu dan u permess tal-proposta tal direttiva anki tal Rubik irrit ngħidlek, Sinjura Komissarju, għax il-ħasijiet tard l-istati membri l-ek l-Unjoni Ewropea tkun tard fil-ħasijiet mbagħad l-istatijiet ikunu eh, tard fil-ħasijiet tagħhom. Nixtiequ li dan jiddaħħal fil-proposta tal-Kummissjoni, grazzi. L-Onrevli Sulik, għal-ICR, għandek minuta u nofs. Grazzi ħafna. Il-libertà kontrattwali jew għatam il prinċipju ewlenin bejn il-kumpaniji illi tiżgura il-funzjonament tal-ekonomija u dan il-lastart jikser il-libertà kontrattwali għax il-Komissjoni u l-direttiva eh, għamlek il-Komissjoni u l-Parlament qed jindaħal bejn il-relazzjoni bejn il-klienti privati għax il-politiċi jħossu li dejjem jafu aħjar u għandhom jirregolaw kollox. L-aħjar jekk ma nintaħlu aħna. Ovvjament jekk konna għandna kumpaniji li ħalsu tard, iżda s-suq imbagħad m'għandux ifornihom kull klient, kull eh, kull kull kumpanija trid tieħossib tal-fatturi tiegħu. Il-Kummissjoni ma tistax tagħmel hekk jekk il-Kummissjoni kummissarju verament taħseb illi għandna naħdmu fuq il-kwissjoni tal-last start, ibdew bil-Kummissjoni Ewropea li dan l-aħħar kellna kella eh, eh, naqasiet kbar fil-gwad tal-ħlas fil-pront il-fondi kollha li jaslu mill-Unjoni Ewropea anki l-Parlament ibati mill-ħlas tard eh, ħarsu lejn dak iżda mhux is-settur privat m'għandniex li ndaħlu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Għall-għalde l-ewwel kelliem. Grazzi ħafna, Signor President. L-ekonomija kollha kemm hi fl-Ewropa, speċjalment SMEs, huma affettwati negattivamenti b'ħlasijiet eh, tard l-Unjoni Ewropea minna ħdimna u l-Kummissjoni ħatimet kontra din il-ħaġa imma tagħna x'namlu ħafna x'naqtfu. Għal diversi snin il-Kummissjoni ħadmet u iżet minn nofs l-istati membri għan hemm kumpaniji li mhux qegħdin jirrispettaw il-liġi u jagħmlu iqar minn hekk ħafna minn dal-kumpaniji jibżaw illi jsiru għadu ta' xi ħadd li li għandu jtjom il-flus allura Eh, npoġġu miżuri fir-rapport li ntejbu dan qed ninkoraġixxu nixprunaw l-Istati membri li jagħmlu termini iktar ibsin ta' ħlasijiet li jintroduċu eh, makkinarju vinkulanti fuq imġiba ta' ħlasijiet li jinkludu databases u reġistri kemm fis-settur privat kif u dak pubbliku qed nixprunaw l-istati membri biex jagħmlu servizzi ta' medjazzjoni biex dawn in-negozji jistgħu jmorru għand xi ħadd ieħor u jiġi jsiret il-ġlieda tagħhom minn flokhom u biex nagħlaq qed nagħtu parir l-istati membri biex jieħdu l-passi kollha neċessarji biex nassiguri li l-awtoritajiet pubbliċi jagħtu il-ħassib tagħhom fil-ħin kif suppost, fi żmien kif suppost. Il għaliex eh, hemm raġunijiet politiċi wkoll għal dan b'dan il-mod eh, l-istati membri jkunu jistgħu jixprunaw il-likwidazzjoni li tkun għaddejja, l-obbligazzjoni jiġu rispettati u nagħmlu klima ta' negazju aħjar u aħjar minn dik li kif inqeda llum. Grazzi ħafna. Grazzi. Is-sur Xolte sal żewġ minuti fisem il-ħodur. Grazzi ħafna. Dan huwa suġġett importanti ħafna. Importanti ħafna għall-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u dak li qed nitkellmu fuq huwa dixxilpina fil-pagamenti. Fil-passat għandna rajna għal -dar darba tnej u iżjed ripetutament li pagamenti tard huma verità realtà għal ħafna negozji. U l-fatt huwa li s-sitwazzjoni mhix partikolarment tajba fl-Unjoni Ewropea għal dawn u di tikkawża ehm, pressjonijiet fuq l-SMEs li jsofru taħt l-effetti ta' pagamenti tard u l-konsegwenzjali jom jista' jkunu eh, diffiċli ħafna jista' jkun hemm fallimenti fost l-SMEs u familji jsofru ovvjament. Allura jien naħseb illi għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa. M'għandniex nħallu kollox assu, ovvjament, imma għandna bżonn impoġġu regoli ċari li jgħinu biex jipproteġu lill partijiet iktar debboli għandna prattiċi diżonesti ta' negozju u pagament tard huwa biss wieħed minn daw. ħafna drabi pereżempju E, prodotti mhux mibjuwa jintbatu lura lil għandek e, e, il-fornituri li jiġu trattati ħażin u għandna bżonn impoġġu fis seħħ mekkaniżmi illi jgħinu da kollu, medjazzjoni wkoll. Ma jien nixtieq inżid xi ħaġa oħra jgħid il-kelliem huwa s-settur pubbliku li huwa wieħed mill-iktar minn dawk li ħalla start. Illi hija skandaluża din li s-settur pubbliku qed jgħin eh, f'din l-iskala ta' pagamenti tard. Grazzi l-kellim li jmiss. Is-sur maċtalka. Għandu minuta nofs. Grazzi ħafna, President, kollegi. Kull sena fl-Unjoni Ewropea eluf ta' kumpaniji żgħar u medji ifallu għaliex ma jkunux ħalsulhom il-kontijiet u tawhom flus dovuti lilhom. Hemm ħafna problemi ta' dan it-tip u mbagħad eh, dan ifisser ukoll li jekk il-kumpaniji jfallu jintilfu l-impjiegi Anna suppost li kellna il-direttiva biex tejbdi is-sitwazzjoni, imma eh, ma il-riżultati ma kienux dak mixtieqa mela. X'in is-sitwazzjoni fir-rigward tal-applikazzjoni ta' din id-direttiva qed narraw li għatem ħafna ħafna problemi, ħafna ostakoli fl-applikazzjoni tal-direttiva hemm biss perċentwal żgħar ta' kumpaniji żgħar u medji illi qalu illi ħassew l-impatt pożittiv mid-dispożizzjoni ta' din id-direttiva sinjuri għatem ħafna lokal titjib jiena ma naqbilx ma' s-sursu lek li għal li m'għandniex nindaħlu għaliex ma' xejn għar mill-kumpaniji żgħar u medji minn mekkaniżmu illi fil-fatt ma jaħdimx Jiena nappoġġa l rapporter u għal mezzi illi edha tipproponi. Naħseb illi għandu jkonna il-lan illi noħol u kondizjonijiet indaqs għal kumpaniji kollha. Peress li dan huwa l-aħħar interventi f'dan il-Parlament, xtaqt nirringrazzja lil daw kollha illi tul dawn l-17 sen il-sena ħadmu miegħi u eh, jix il L-Onorevoli Mastalka ġentilment ringrazzja u koll l-interpreti. Grazzi ħafna il kellima li jmiss, għaxan kajjen nishtiq lek li sbaħ xewqat issa nkomplu għanna s-sur is-sinjura Tunan Tronstein għal minuta u nofs Grazzi ħafna, Sinjura President dejjem kont nisħaq li minn juma li uħor tista' tara l-ħajja tagħna issir aħjar grazzi tal-li qegħdin fl-Unjoni Ewropea. Imma ta' kuljum niskopru illi rridu nagħmlu ferm iżjed u iżjed kull darba għanna l-geoblocking, il-roaming, solvejna ħafna ġifiri problemi għal ġid taċ ċittadinanza llum qegħdin inħassu lejn sitwazzjoni ta' l-intreprenditur fl-Unjoni Ewropea u l-interpretazzjoni importanti dwar il-pagamenti tard. Ħafna SMI se jiffaċċjaw problemi minħabba invoices li jibqgħu mhux imħallisa. U għandhom qudiemhom ukoll l-ispettru ta' li ta' falliment regoli differenti ta' taxxa, likwidità, allura irridu naraw jekk il-leġislazzjoni qegħdin ngħaddu jekk hix e, tajba u qed niskopru li le mhix tajba, mhix taħdem tajjeb. Hemm partijiet fejn Eh, ir-regoli jiġu applikati b'mod aħjar huma l-istati membri li huma responsabbli għall-implementazzjoni kif suppost tar regolamenti Ewropej. Allura għandna bżonn nitolbu għal iżjed trasparenza, speċjalment għall-imġiba ta' pagament din is soluzzjoni tista' tixpruna dawk li għandhom id-dejn biex ħalsu iżjed malajr. Meta d-dejna d-direttiva llum irridu nibbilanċjaw l-interessi l-anijiet oriġinali wara dal dokument huwa li l-impjiegi protezzjoni ta' min għandu d-dejn dawn huma affarijiet relevanti. U biex nagħlaq, Sinjura President, speċjalment l-SMEs, huma importanti għall-ekonomija. U rridu naħdmu għal-jom ukoll. Grazzi ħafna. Grazzi. sissa il-kelliema kienu qed jirrispettaw li tagħhom nixtieq li l-affarijiet tibqa' għaddejja hekk għax għandna limitati għalin. Grazzi ħafna kellim li jmiss. Grazzi Sinjura Komissarju, kollegi preżenti, jidu nirkonoxu li din id-derfit tal-2011 kell effett pożittiv daw is-snin għalmenu dik li tnaqqas E, kemm idu iddumu il-pagamenti tagħti għall-kumpaniji ma rridu nafu l-95% tal sms fl-Ewropa ma jirċevux kumpens e, skont iżminijiet e, stabiliti. Anzi, dan ir-ritard jwassal l-falliment ta' ħafna kumpanija. Allura jnħos li din dan ir-rapport li għada il-Parlament ħajvota fuqha ħatejn biex intafu din il-pjaga. Jiena rrid nisħaq fuq tliet punti. Indaħlu punti li jagħtu kreditu e, u proċeduri ta' rkupru u għamlis u rimbors iktar ta' malajr. It-tieni medjazzjoni bxejn biex insostnu l-SMEs li ħafna drabi m'għandhomx il-mezzi finanzjarji e, biżżejjed biex jaffrontaw e, problema legalment. It-tielet irid naraw il-pubblikazzjoni obbligatorju ta' lenti pubbliċi u privati li jħallsu fi żmien ġust. Nassigur dan huwa ħafna importanti u jista' jidher diffiċli meta naraw daw ir-riżultati wara daw is-snin imma meta naraw il-kompetitività tas-sistema Ewropea tal-kumpaniji Ewropej jiena nemmen illi huwa jkun ġust nigarantixxu ambjent li permezz tiegħu il-pagamenti jsiru kif iseħħu kif suppostu b'mod ġust. U fl-istess ħin intejbu l-produttività tal-kumpaniji. Grazzi ħafna għandek minut. Għandek minut għal li jmiss. Grazzi ħafna lilek. Eżis kollegi pagamenti tard qegħdin joffru ħabel madwar l-enuq tal-SMEs. Desperament għandhom bżonn il-flus u skont id-data. U tista' tagħmel differenza kollha kemm hi jekk jgħixux jew imutux. Stati membri għandhom jirrispettaw il-ħtiġijiet tal-SMEs li huma l-xprun tal-ekonomija. Irridu neħu kull ħaġa illi hemm fil-leġislazzjoni illi, illi tinkoraġixxi pagamenti tard. F'pajjiżi il-partit tiegħi jippreżenta eh, setta leġislazzjoni biex ipoġġi perjodu massimu fiħdan illi fiħdan li fiħdan u jsir il-pagament. Grazzi ħafna. Issa naddu għal proċedura KHDI. Erb smijiet fil-lista nista' naċċettom kollha. Mela, l-ewwel kelliem għal minuta, eh? Qed niddiskutu eh, suġġett eh, rilevanti ħafna, għaliex rilevanti, għax minħabba diżastru fil-pagamenti kif intqal sewwa mill-Kummissjoni fil-bidu huwa mod l-iktar eh, ħafif u bla flus biex kif inti eh, milli inti ma, tissellifx. U li insemmi xi ħaġa oħra fuq din l-okkażjoni. Aħna nistgħu nkunu sodisfatti għax meta bdejna dan it-terminu ta' uffiċċju aħna Eh, ġbidna l-attenzjoni fuq il-pagamenti tagħna stess, per eżempju, il-problema tal-Erasmus u l-Ewropa ċittadini serba snin wara illi l-Kummissjoni Ewropea taħt il-pagamenti tagħha tejbet l-effiċenza tagħha fej jista' jkollna mandat iktar qawwi biex nippuntaw subajna lejn ħaddieħor fid-dinja tan-negozju. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Is-Sur Harris għal minuta. Grazzi, Signora President, u grazzi tal-rapporter u l-Kummissjoni dak li għandhom SMEs e, e, jgħidulek li hemm ċertu profitabilità isek għandek e, flus kontanti. Is-sena l-oħra jiena organizzajt avveniment fuq in negozju fir-Renju Unit biex intejbu biex nisforzaw di direttiva ta' pagamenti tard. U jiena kontent li qegħdin niddiskutu din b'mod eżatt. U wara dan u eżatt it-tip ta' inizjattiva li għanna bżon, l-interess ta' komunitat fis-settur pubbliku li għandu imexxi bl-eżempju u għandu jagħmel rasijiet fi żmien propizju kif suppost. U dawn huma kollha passi importanti. Il-Kummissjoni issa għandha tniedi konsultazzjoni ġdida pubblika bħala l-pass li jmiss biex issaħħaħ id-direttiva tal pagamenti ta' Grazzi. Grazzi lilek. Is-Sinjura Kinisi, għandek minuta, grazzi, grazzi President, minkejja id-direttiva tal-2001 fuq pagamenti tard il-kumpaniji Ewropej, speċjalment l-SMEs, ikomplu biex ikomplu jaraw pagamenti tard, speċjalment min-naħa tal-amministrazzjoni pubblika. Fl-Italja ma mhux biss pajjiżi l-ekonomija mamula eh, prinċipalment mill-SMEs illi kollhom jaċċettaw termini ta' pagamenti iktar twal għax jibżaw illi jħassru relazzjonijiet kummerċjali Wieħed irid jiskoraġixxi dawn il-prattiċi li huma zlejadi li fixku l-produttiva fuq din id-direttiva din hija indirizzata f'nuqqas ta' bilanċi bejn kumpaniji kbar u daw gżar. E, għandna kampanja ta' sensibilitazzjoni fuq daw il-pagamenti tard u dan anka dan imorru wkoll favur eh, il-krediti tal-amministrazzjoni pubblika. Grazzi. Grazzi lilek. U s-sur Marja su l-axħar kellim taħt il-proċedura KHDI. Grazzi, Signora President. Pagamenti tard fil-dinja tal-kummerċ jiġu l-kumpaniji privati li ma jħalsux fil-ħin. Jħolqu eh, eh, problemi kbar. U dil proċedura tista twassal għal falliment ta' kumpaniji. Inħossu li s-settur pubbliku din inħossu li din ħaġa differenti qed jitolbu li dawk li ħassu taxxa biex ħalsu. meta fil fass meta fil-fatt ma jistgħux iħallsu taxxi jew isibu ruhom fil- fil-problemi jew il-Griegi jittihdulhom jittihdulhom jiġu frizzati lilhom il-deposit li għandhom fil-banek. Ir-raġuni għaliex pereżempju gvern mhux qed iħallas u għalli qed iżomm għandu miljuni xjati u irridu jżommu fil-wiċ tal-ilma biex ikollhom dan is-surplus. Jiġifieri jridu nibdew mill-settur eh, pubbliku. Mela, kummissarju, grazzi, grazzi onorevoli membri għal da dibattitu, ma speċjalment nix nirringrazzjakom tal-li għal darbuħra qed inpoġġu d direttiva ta' pagamenti tard hawnhekk għaċ-ċentru tal-attenzjoni. Jiena nemmen li anke għada il-vot ħajkun pożittiv fuq dan ir-rapport daqshekk tajjeb. Nixtieq infakkar li għadna qudiemna dil-kwistjoni fl-Unjoni Ewropea mill-1995. Għad hemm ħafna affarijiet x'namlu, speċjalment f'dak fis-settur tal-kulturi li jeżistu dinja xi ħaġa li kull negozju u kull istituzzjoni pubblika tittifhem li dan imur għal benefiċċju tagħhom stess illi jħallsu fil-pront. Nixtieq nisħaq ukoll għax xi xuħut minnkom saqsew. Ovvjament l-istituzzjonijiet Ewropej kull istituzzjoni Ewropea u l-Ewropa u n-negozji u istituzzjonijiet pubbliċi fl-Ewropa huma obbligati għandhom l-istess obbligu ta' din id-direttiva allura permettuli ngħidilkom il l-Kummissjoni Ewropea daħlet tolleranza zero għal kull pagamenti tard fl-istituzzjonijiet Ewropej. Din hija xi ħaġa ġdida u nittama illi eh, toħroġ b'riżultati tajbin għall futur Grazzi għatih ta' dan u inkomplu u inkomplu bix xogħol tagħna fuq din id-direttiva ta' pagamenti tard. Grazzi ħafna, grazzi Kummissarju. Għandek żewġ minuti, Sinjora Komi. Grazzi Kummissarja, grazzi ħafna. Kien dialogu kostruttiv imma xogħol kostruttiv għaċ-ċittadini tagħna. Impoġġi żewġ riflessjonijiet malajr l-ewwel fil-mument li stat membru ma jħossli u marbut mad direttiva fuq din id-direttiva qed jagħmel ksur, qed wetta ksur. U suppost għandhom jgħaddu sanzjonijiet illi ipoġġi fuq iċ-ċittadini kollha, ġifri ħajkollok pagament doppju Iġifieri hemm bżonn insibu metodu ieħor. It-tieni aspett huwa kien hemm il-Kummissarju Tajani qablek u għall-Italja għamel b'mod f'dak li għandu xaqsam biex jitħallas id-dejn tal-amministrazzjoni pubblika ma dan m'għandux ikun il, il, tkun il-prattika normali u miskuża biex l-Italja ma tħallas id-dejn tagħha lill-SMEs. Dan huwa metodu li jintuża li jintuża fi stati membri oħra. Nirringrazzjakom ilkoll, grazzi. Vielen Dank, Frau Berichterstatterin. Grazzi ħafna l-rapporter. U bekk wasalna fit-tmim dan id-dibattitu wkoll u nivvotaw għada kif eh, għadkom kif għattu intom stess. Dan wassanna għal punt li miss fuq l-agenda rapport tas Sinjura Kappel, rapport annwali fuq l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment. U eh, issa nishti nilqa l president tal-Bank Ewropew għall-Investiment, l-Sur Werner Hoje Merħba sippostok u l-ewwel nagħti l kelma lil Sinjura Kappel erba' minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi, President Sur Hoye. Qed nitkellmu dwar il-bej, il-rapport annwali dwar l-attivitajiet finanzjarji Eh, nirringrazzja daw kollha illi għamlu opinjonijiet dwar dan ir-rapport. Eh, irnexxinna noħorġu biżżejjed eh, dan ir-rapport fuq l-attivitajiet tal-bank mela mill-2017 sa l-2019 l-Ewropa 2020 tkabbir intelligenti u sostenibbli fl-enerġija, trasport, mobilità, saħħa, kumpaniji żgħar u medji, il-mid caps, l-ambjent u l-innovazzjoni. Iva kien is-60 anniversarju tal-Bank Ewropew għall-investiment u nixtieq ngħid lil kulħadd anke lis sur Hoje eh, proset nifirħilkom. qed eh, dawn l-aħħar 60 sena ġew iffinanzjati 11,800 proġett eh, b'1.1 triljun f'160 pajjiż. Kif qed taraw il-bej huwa l-ikbar mutwarju u sellif. Dan ir-rapport eh, jitwitti triq għal dan tkabbir sostenibbli u fit-tul. Rajna l-użu tal-aħjar prassi u livell eh, portafoll ta' assi ta' livello li ħafna dawn huma propju il-modell tan-negozju tal-bej. U minkejja eh, minkejja assi internazzjonali fiktar minn 160 pajjiż ħafna minnhom eh, isselfu fil- l-Unjoni Ewropea u mija minnhom minn dan il-proġetti huma fl-Unjoni Ewropea dak sama l-ambjent u l-SMEs dawn l-aħħar 10 sena 10 eh, biljun ġew injettati fil-politika ekonomika u soċjali. President, jiena nixtieq ngħid xi ħaġa dwar l-2017 madwar terz tas-self tal-bej kien fil- munita ta' dollaru. Aħna sen fakru l-20 anniversarju tal-euro din is-sena, għalhekk forsi jistgħu jingħataw iktar eh, self fil-munita tal-euro mhux fid dollaru Il-kompetittività hija xi ħaġa li eh, foka fuqha l-Bank Ewropew tal-Investiment ukoll ħafna flus intefqu f'konnessjoni digitali ta' veloċità ta' olja. Um, 36.8 miljun intnefqu farloġġi intelligenti. L-enerġija li tiġġedded, effiċjenza fl-użu tal-enerġija, trasport, ecc. l-bej u meqjus bħala l-ikbar emittent ta' bonds ħodor u bonds għall kuxjenza dwar is-sostenibilità tal-bej. Għal-ftejim ta' Pariġi huwa xi ħaġa wkoll li l-Bank Ewropea l-Investiment impenja ruħu fuqu. Nistgħu nitkellmu dwar l-SMEs u l-midcaps kien hemm appoġġ qabbli għaliex ingħataw dawn 29.6 eh, biljun. Dana kellu impatt fuq ħafna kumpaniji illi iħadmu flimkien 3.9 miljun persuna. Wieħed mill kompeti tal-Bank Ewropew l-Investiment kien propju li jipprova jimla in nuqasijiet li kien hemm fl-Unjoni Ewropea għal dawk il-fondi il illi huma ġestiti illi rnexxilhom nixtieq insemmi pereżempju l-EFSI u l-importanza ta' Invest EU. Grazzi ħafna l rapporter Issa l-Onorevoli Garcia Tabal, żewġ minuti. Grazzi ħafna, President, Sur Kommissarju, Sur Hoyer. Illum qed nitkellem għannom tal-Kumitat tal-Budget biex nispjega punti li ħassejt li huma importanti li nisqu fuqhom fil-opinjoni tagħna dwar ir-rapport. Għal peress li m'għandix ħin se nikkonċentra fuq is-suġġetti l-iktar importanti li inkludejna f'din l-opinjoni l-ewwel huwa li l-beri tisaħħaħ il-kapaċità ta' investiment tiegħu biex jagħmel tajjeb għad-deficit ta' investimenti li għandna fis-settur pubbliku u privat u jżomm ukoll il-profil antiċikliku tiegħu grazzi għal dan l-investimenti. Investimenti li jridu jkollhom Kollhom għan ċar ta' ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità tajba, investimenti li jistgħu wkoll ikunu sostenibbli maż-żmien. Huwa importanti wkoll li nisħa li hemm bżonn illi insaħħu l-appoġġ l kumpaniji żgħar u medji l SMEs iridu ntejbu l-komunikazzjoni u l-aċċess għall informazzjoni dwar il-programmi kollha li għandu l bank sabiex l-SMEs ikun jistgħu jipparteċipaw aħjar importanti wkoll mhux biss għall-esistenza tal-Fond Ewropew l-Investiment Strategiku li l-kollaborazzjoni ma' Bannek u istituzzjonijiet nazzjonali u reġjonali tkompli tiżviluppa sabiex jittejjeb l-impatt tal-investimenti u sabiex ikun hemm tingħata assistenza teknika xir lil dak li qed jippromovu il proġetti Kif konna qed nitkellmu dwar l-investimenti hemm bżonn ukoll li jkun hemm aktar koordinazzjoni mal-banek ta' żvilupp sabiex inkunu nistgħu niggarantixxu koerenza tal-mandati u anke biex inkunu iktar effiċjenti u ma jkunx hemm duplikar tax-xogħol u nixtieq ukoll nisħaq fuq l-isforz tal-bank li jilħaq il-lan ta' 25% tal-investimenti favur il-klima. Rridu nkomplu mixin f'din it-triq u ntejbu dan il-lan fil-perjodu li ġej biex nagħlaq palta kull sena u dan huwa l-aħħar din hija l-aħħar sena ta' dan il-mandat nħeġġeġ il-bank li jkompli jaħdem jisforza iktar sabiex ikun hemm iktar trasferiment u qoti ta' eh, rendi konti biex niġġieldu kontra l-frodi, l-evażjoni u ehm, l-evitar tat taxxa. Grazzi ħafna. Issa bi pjaċir kbir li nagħti l kelma lil vena Hoyer membri tal-Parlament Ewropew, Sinjuri, ħalli nibda billi nirringrazzja lir rapporteur is-Sinjura Kappel, nixtieq ukoll nirringrazzja lill kollegi illi ħadmu magħha dan ir-rapport eċċellenti. Dan id-dibattitu għandu rwol importanti fit-tisħiħ ulterjuri ta' relazzjoni bejn dan il-Parlament u l il bank tal-Unjoni Ewropea. Ħafna punti li semmew fir-rapport huma rilevanti ħafna u jiena verament napprezza l-appoġġ li intom tagħtu lil bej fir-rwol tiegħu ta' katalist għall investimenti li waslu għall iktar tkabbir u impjiegi kemm fih dan l-Unjoni Ewropea u anki barra minnha kif eh, għattu intom bir-raġun fir-rapport ta'kom il-Bank Ewropea l-Investiment huwa eh, tajjeb ħafna għall-Unjoni Ewropea. Aħna nħadmu l flus mhux tant il-flus tal-kontribwenti tat-taxxa, imma flus illi aħna għom minn investimenti fuq is-swieq tal-kapital ir-rwol tagħna huwa uniku l-istati membri eh, huma uh, l-proprjetarji tal-Bank Ewropew tal-Investimenti ma mhux huma l-għajn ewlenija tal-finanzjament, anzi l-istati membri għal dawn l-aħħar 60 sena ħalsu direttament biss 14 biljun euro f'kontanti biex jiżguraw is-sem ta' kwita tagħhom fil-banek u 3.4 biljuni fir-riserva. U dan ippermettilna f'dawn l-aħħar 60 sena biex nofqu iktar minn 1.1 triljuni kif qal ir-rapporter mobilizzajna madwar 3 triljun euro ta' investiment Dan huwa użu effiċjenti ħafna tar-riżorsi Ewropej dejjem f'appoġġ ta' politiki Ewropej li intom hawnhekk f'dan il-Parlament tfasslu u li aħna insegwu. Ġifri anki grazzi għalikom li aħna qegħdin noperaw b'mod tant sostenibbli u innovattiv għanna il-bonds il-ħodor, bonds ta' kuxenza dwar sostenibilità eh, u anki għanna prodotti li huma interessanti ħafna għaliex meta aħna faħħarna kollha l-Azzjonijiet Uniti talli faslu l-anijiet tal-iżvilupp sostenibbli, aħna lkoll fimna illi l il flus tal-kontribwenti tat-taxxa qatt ma se jkunu biżżejjed sabiex aħna nkunu nistgħu nieħu dawn l-anijiet. Hemm bżonn ukoll li nikludu s-settur privat u aħna fil-bej hekk qegħdin nagħmlu. U għal dan aħna l-ewwel għaxar snin ilu żviluppajna l-bonds il-ħodor u issa qegħdin ukoll niżviluppaw il-bonds tal-kuxjenza dwar is-sostenibilità. U l-reazzjoni tas-suq kienet inkoraġġanti importanti ħafna. Sinjuri, l-investiment fl-Unjoni Ewropea eh, qed jirkupra imma eh, l-irkupru mhuwiex indaqs kullimkien imma xorta ma nistgħux noqogħdu bidejna fuq zaqna jaħsbu fl-oqsuma ta' infrastruttura u innovazzjoni fejn l-Unjoni Ewropea waqgħet lura. Strument importanti biex nindirizzaw din l isfida huwa l pjan Juncker u l- Fond Ewropew l-Investiment Strateġiku. Grazzi ħafna għal klim ġentili li kelkom għax-xogħol ta' Sur Voltrin dan ir-rapport ukoll qegħdin nitkellmu dwar is-suċċess tal-Face u huwa suċċess komuni il-Parlament iddeċida illi jestendih dan il-fond sa l-aħħar tal-2020 kienet deċiżjoni tajba ħafna tal-Parlamentu tal-Kunsill li jissagrifikaw 16 biljum mill-budget Ewropew sabiex jitrasferixxu flus minn sussidji u għotjiet għal skema ta' garanzija. Dan l-eżerċizzju eh, ma, ma tantx eh, intoġob fil-bidu imma irnexxiet ħafna u grazzi ta' din id-deċiżjoni kuraġuża li ħadtu. L-EFSI kellu impatt qawwi minn Diċembru tal-2018 ta' ħafna appoġġ lil iktar minn 850 kumpanija u żgħira eh, SMI e fl-Unjoni Ewropea huwa eżempju tajjeb ta' dak li nistgħu nagħmlu biex eh, bil-rizorsi limitati pubbliċi li għandna niksbu iktar trasferejna mill-sussidji u mill-lotjiet għal self u garanziji. Jiena naqbel li rridu nżommu dawn l-elementi ta' suċċess mill lefsi u nitalmu lezzjonijiet meta nkunu qegħdin eh, infasslu l-investiju għal